seduta plenarja, il-minuti u l-agenda u ma disponibilta ta'kom diġa suppostantkom kapja. Jiena irċivejt l istarija tal-Kunsil dwar l-ewwel qali tar-regolament fuq normalizzazzjoni tar-tuħ tas